votazzjoni magħluqa ma tgħaddix issa 86 votazzjoni miftuħa magħluqa ma tgħaddix 87 votazzjoni miftuħa magħluqa ma tgħaddix 88 votazzjoni miftuħa ma tgħaddix test oriġinali żewġ partijiet l-ewwel parti dawk favur dawk kontra astensjonijiet tgħaddi it-tieni parti dawk favur dawk kontra astensjonijiet tgħaddi 127 votazzjoni miftuħa ma tgħaddix 128 dawk favur dawk kontra astensjonijiet ma tgħaddix 129 votazzjoni miftuħa ma tgħaddix 149 votazzjoni miftuħa Maluqa? ma tgħaddix 89 votazzjoni miftuħa magħluqa ma tgħaddix 150 votazzjoni miftuħa magħluqa ma tgħaddix design votazzjoni miftuħa magħluqa ma tgħaddix 113 votazzjoni miftuħa Maluqa, ma tgħaddix wieħed u design il-votazzjoni miftuħa magħluqa ma taddix. 130 votazzjoni miftuħa magħluqa ma tgħaddix. 92 l-ewwel parti votazzjoni miftuħa. Maluqa. Ma tgħaddix Tieni parti dak favur, eh, skużawni, votazzjoni miftuħa fuq it-tieni parti. Maluqa. Ma taddix 131 il-votazzjoni miftuħa. Maluqa. ma taddix 132 votazzjoni miftuħa Maluqa. jidher li għandna problema bis-sistema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 okay, okay, okay. So we have to vote one for <laughs> uh, per, uh, per ragioni tecniche dobbiamo rivotare 131. Allora, per ragioni tecniche dobbiamo rivotare il 131. Għal raġunijiet tekniċi se nerġgħu nivvotaw fuq 131 il-votazzjoni miftuħa. Maluqa Respinto ma taddix. Issa 132 votazzjoni miftuħa. Maluqa? Ma taddix 93 votazzjoni miftuħa. Maluqa? Ma taddix. Emenda erba' dawk favur dawk kontra astensjonijiet tgħaddi emenda 5 dawk favur dawk kontra astensjonijiet tgħaddi 94 votazzjoni nominali miftuħa Maluqa ma tgħaddix Issa 151 dawk favur, dawk kontra astensjonijiet ma tgħaddix 95 votazzjoni miftuħa. Magħluqa ma tgħaddix 97 votazzjoni miftuħa magħluqa ma taddix issa ngħaddu għal 97 votazzjoni miftuħa magħluqa Il-votazzjoni hija magħluqa ma tgħaddix. Issa 99 votazzjoni miftuħa magħluqa Issa, mija votazzjoni miftuħa. Maluqa. Ma taddix, mija wieħed votazzjoni miftuħa magħluqa ma tgħaddix 114 dawk favur dawk kontra astensjonijiet ma tgħaddix 152 dawk favur dawk kontra astensjonijiet ma tgħaddix 102 votazzjoni miftuħa magħluqa ma tgħaddix Issa, sitta de dawk favur dawk kontra stenzjonijiet ma taddix. 115 dawk favur dawk kontra stenzjonijiet ma taddix. 116 dawk favur dawk kontra stenzjonijiet ma taddix. Emenda 7 dawk favur dawk kontra stenzjonijiet ma taddix. 134 dawk favur dawk kontra stenzjonijiet ma taddix. Emenda 8 dawk favur dawk kontra stenzjonijiet ma taddix. Emenda 10 9 eh, dawk favur dawk kontra stenzjonijiet ma tgħaddix. Emenda 10 dawk favur dawk kontra stenzjonijiet ma tgħaddix. 11 de votazzjoni nominali miftuħa. Chiusa. Aluqa? ma taddix. Issa ngħaddu għal emenda 12 dawk favur dawk kontra astensjonijiet ma taddix. Emenda 2 dawk favur dawk kontra astensjonijiet taddi. Emenda 13 dawk favur dawk kontra astensjonijiet ma taddix. Emenda 14 dawk favur dawk kontra astensjonijiet ma taddix. Emenda 107 dawk favur dawk kontra astensjonijiet ma taddix. Test oriġinali maqsum fi tliet partijiet, l-ewwel parti dawk favur daw kontra astensjonijiet għaddi, t-tieni parti dawk favur dawk kontra astensjonijiet tgħaddi tielet parti dawk favur dawk kontra astensjonijiet tgħaddi issa emenda 15 votazzjoni miftuħa magħluqa ma tgħaddix emenda 16 dawk favur dawk kontra astensjonijiet tgħaddi eh, ma tgħaddix dawk eh, numru 17 dawk favur dawk kontra astensjonijiet ma tgħaddix 18 dawk favur dawk kontra astensjonijiet ma tgħaddix 135 li dawk favur dawk kontra astenzjonijiet ma tgħaddix 19 dawk favur dawk kontra astenzjonijiet ma tgħaddix 20 dawk favur dawk kontra astenzjonijiet ma tgħaddix 21 dawk favur dawk kontra astenzjonijiet ma taddix 22 dawk favur dawk kontra astensjonijiet ma taddix 23 dawk favur dawk kontra astensjonijiet ma taddix 25 dawk favur dawk kontra astensjonijiet ma taddix 26 dawk favur dawk kontra astensjonijiet ma taddix 27 dawk favur dawk kontra astensjonijiet ma taddix 28 votazzjoni l miftuħa. Kjusa Maluqa. ma taddix 29 29 dawk favur dawk kontra astensjonijiet ma taddix 3 dawk favur dawk kontra astensjonijiet ma taddix 30 dawk favur dawk kontra astensjonijiet ma taddix test oriġinali l-ewwel parti dawk favur dawk kontra astensjonijiet tgħaddi tieni parti dawk favur dawk kontra astensjonijiet tgħaddi li verifikaw. Verifika fuq it-tieni parti votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. Emenda 31 dawk favur dawk kontra astensjonijiet ma taddix. 117 dawk favur dawk kontra astensjonijiet ma taddix. 32 dawk votazzjoni miftuħa. Maluqa. ma tgħaddix 33 votazzjoni miftuħa Maluqa? ma tgħaddix 118 dawk favur dawk kontra astensjonijiet ma tgħaddix 34 votazzjoni miftuħa Maluqa? ma tgħaddix test oriġinali li żewġ l-ewwel parti dawk favur dawk kontra astensjonijiet tgħaddi t tieni parti dawk favur dawk kontra astensjonijiet tgħaddi 35 votazzjoni nominali miftuħa magħluqa ma tgħaddix 36 votazzjoni miftuħa magħluqa ma tgħaddix 37 votazzjoni miftuħa magħluqa ma tgħaddix 136 votazzjoni miftuħa magħluqa ma tgħaddix 119 votazzjoni miftuħa magħluqa ma tgħaddix 38 eh, votazzjoni miftuħa Maluqa. ma tgħaddix 39 votazzjoni miftuħa Maluqa. ma tgħaddix 40 dawk favur dawk kontra astensjonijiet ma taddix. 41 dawk favur dawk kontra stenzjonijiet ma taddix 42 dawk favur dawk kontra stenzjonijiet ma taddix 43 dawk favur dawk kontra astensjonijiet ma taddix 44 dawk favur dawk kontra astensjonijiet ma taddix. 108 votazzjoni miftuħa magħluqa ma taddix 109 votazzjoni miftuħa magħluqa ma taddix 45 l-ewwel parti dawk favur dawk kontra astensjonijiet ma taddix it-tieni parti dawk favur dawk kontra astensjonijiet ma taddix 46 dawk favur dawk kontra astensjonijiet ma tgħaddix 47 dawk favur dawk kontra astensjonijiet ma tgħaddix 48 dawk favur dawk kontra astensjonijiet ma tgħaddix issa eh, premessa by dawk favur dawk kontra astensjonijiet tgħaddi tieni parti dawk favur dawk kontra astensjonijiet tgħaddi 49 dawk favur dawk kontra astensjonijiet tgħaddi anzi ma tgħaddix Skużawni, ma tgħaddix. Emenda 50 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet ma tgħaddix. Test oriġinali. Lew parti dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet tgħaddi. Tieni parti dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet tgħaddi. 51 votazzjoni miftuħa. Maluqa? Ma tgħaddix. Test oriġinali l-ewwel parti dawk favur. Anzi, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. Tieni parti, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi, tilat parti, il-votazzjoni hija miftuħa. Maluqa. Taddi 52 il-votazzjoni hija miftuħa magħluqa ma tgħaddix 110 il-votazzjoni hija miftuħa magħluqa ma tgħaddix 53 il-votazzjoni hija miftuħa magħluqa ma tgħaddix. Issa 54 dawk favur dawk kontra astenzjonijiet ma tgħaddix. 111 dawk favur dawk kontra astenzjonijiet ma tgħaddix. 55 dawk favur dawk kontra astenzjonijiet ma tgħaddix. Issa nivvotaw fuq il-proposta kollha kemm hi votazzjoni nominali miftuħa. So, no, Approvato. Komplimenti għal. Dawn din għalhekk ġiet approvata nifirħu lir-rapporter. Alla fine della votazione. Fl-aħħar tal-votazzjoni nixtieq ngħid illi fuq il-rapport Arena jiena ma dikjarajtx illi hija konkluża l-ewwel qari fil-Parlament. Hawn kummenti le Mela l-ewwel qari huwa konkluż. Nirringrazzjakom tassew. Issa ser nifqu għal żewġ minuti sakemm il-kollegi joħorġu mill-kamra imbagħad ngħaddu għall ispjegazzjoni tal-voti li l-ispjegazzjonijiet iridu jispiċċaw fis-satejn u nofs biex nimxu mal-liġijiet ta' Grazzi. Allora, iniziamo con le dichiarazioni di voto. Ricordo che dovranno terminare alle 14.30. E Nerġa' nfakkarkom li rridu nispiċċaw fis-setej u nofs fil-ispjega tal-voti u jekk aħna ma nirnex nix nlestuhom kollha llum. Ikun hemm iċ-ċans li nkomplu għada wara l-votazzjoni ta' għada l-ispjegazzjoni tal-voti tal-lum is-sirata. Mela, Il-rapport ta' Marija Arena dwar li GF fil-Fond Ewropew ta' Globalizzazzjoni ta' ġustament eh, ta' globalizzazzjoni sur Marija sal-minuta. Maria, eh, onorevole Notis. Sur Notis. ħafna storbju sur President mhux faċli li nitkellem. Nixtieq jiena nħedġiċkom biex toħorġu mill-kamra għax ħanibdow l-ispjegazzjoni tal-voti u ma nixtiequx li niddisturbaw. Sur Marija minuta. L-IGF jista verament jgħin il-xogħol fi żmien fejn qed naraw li l globalizzazzjoni ġabet ħafna għat mħabba kumpanniji li imorru x'imkien ieħor dan affettwa l-SMEs għalhekk dan il-font li GF jista' jgħin u għen sabiex in-nies li m'għandhomx xogħol inkunu nistgħu ngħinuhom. Imma sfortunatament illum fil-Greċja il-fondi għadhom ma użawx. Fondi li verament eh, setaw jgħinu biex jgħinu dawk il-Grigi li verament edin f'sitwazzjonijiet imwera imħabba problemi ta' qat u anki teknoloġiji l-ġodda. Is-Sur Hart. President, Kumitat tal-Baġit aħna nirċivu rapporti u napprovawhom fuq dan il-LGF. U ħadd ma jagħti dawn ir-rapporti mħabba ċirkostanzi, imma nkunu nistaw verament nejnu b'mod konkret il-persuni li eh, għadda, per eżempju, Nokia l-Naviva minn Finlandja u mill-Greċja eh, u mill-setturi ta' tessuti fil-Spanja, per eżempju, nies li jispiċċaw bla xogħol ikunu f'għada mwera u nkunu nistaw nejnuhom permezz ta' dan il-font li eh, jitla l-tella ta' 100.6 biljun komuni jina dan il-rapport edin, n-simplifikaw l-affarijiet, inwessaw l-ambitu u naraw anki il-fondi transitorji. Kienem kważi 161 kas minn 21 stat li ma il-gvern tar Unit ma parteċipa fl minn dawn il-proġetti. Grazzi ħafna, Sur Palmer. Minuta. Grazzi, grazzi ħafna. Jena naqbel dwar dan il-font li ġief li jgħin l-industri fil-tranzizjoni biex ikunu dejjem jiffaċjaw l-sfidi l-ġodda tal-ekonomija li kull tmur tidbiddel l-ekonomija tad-dinja. Ta' tinsemmu l-artificial intelligence, l-automatizzazzjoni, il-teknoloġiji ġodda u anki ekonomija li ma tużax il-karbonju. Imma jien nitlob il-kollegi biex jitalmu mill- l-istorja tal-passat, speċjalment tal-Renju Unit ġifiri naqrajna li n-nis jitilfu eh, posti ta' xol tajbin, specialment fil-minjiri tal-faham. Umbat ikunu bil-forsi kollom jieħdu kontratti ta' prekarjat. Ġifiri dan l-IGF meta nużawħ jiena nħedġiċkom biex noqodu attenti ġifiri li dejjem mux li noħol u biss il-postijiet ta' xol imma naraw eżattament li jkunu postijiet ta' xogħol li hu anki dinjetużi. Is-Sinjur Mamikins. As a result of globalization. Grazie, President, pa' rizultat tal-globalizzazzjoni, ħafna ħaddima edin friskju, pero il-globalizzazzjoni mux fenomenu negattiv, dan iġibilna ħafna opportunitajiet gbar li l-ġenituri tagħna ma kellhomx, però dak li għandna bżonissa jgħaktar hija aktar solidarjetà u nixtieq nirringrazzja l-Sinjura Arena talli zammet dan l-ispirtu fir-rapport nilqa l-emenda illi titkellem dwar l-aspetti teknoloġiku, ambjentali fost l-oħrajn u din iżid ma tajjeb mal-proposta tal kummissjoni però mhux possibbli dan kollu mingħajr ma bidlu l-politiki soċjali. Naraw fil-pajjiż tiegħi illi rata ta' twelid baxxa qed biddel l-industrija ta' malajr Ir-rapport mis-ċentru Baltiku tal-ġurnalisti investigattivi uriet illi aktar minn nofs il-popolazzjoni se tkun il-fuq minn 50 sena sal-2020 ħajkolna pajjiż mimli pensjonanti. L-Onorevoli Klun. Minuta. Grazzi ħafna sur President jiena nilqa dan ir-rapport l-EFG tipprovdi appoġġ lil dawk li tilfu eh, l-impjeg tagħhom meħabba eh, dibdiliet fil tendenzi dinjiji meħabba l-globalizzazzjoni, meħabba l-kriżi ekonomika u finanzjarja u jiena nilqab mod partikolari xi dispożizzjonijiet illi jipproponu illi naqsu il-numru ta' ta' nies li spiċċaw bla xol għal 2000. U l-SMIs ukoll jikkwalifikaw għax ta' dispozizjoniet ta' qabel ma kinux jikkwalifikaw fil-Irlanda din tissara faċar proġetti u fost dan il-proġett hemm ukoll il-kumpanija Lufthansa. Hemm miżuri nazzjonali wkoll li qegħdin jappoġġjaw il-ħaddiema sabiex jerġgħu jiġu integrati fis-suq tax-xogħol. Grazzi ħafna. L-Onorevoli kelli għal minuta, grazzi ħafna. Bħal kollegi tiegħi Pal kollega tija jina nilqa dan il-rapport u nifraħ li rapporter għanna nestendu dan kollu għal sena oħra. fil-2007 kien hemm spiża ta' 600 miljun u għenet 470 persuna li kienu bla xogħol nataw taħriġ u e, nataw ukoll kwalifiki ġodda. U f'xi każijiet kien hemm ukoll l-opportunità li jiftħu negozju tagħhom jiena. Nissuġġerixxi it-tnaqqis, anzi nieħu gosbit tnaqqis minn 5000 għal 2000 normalment huma l-persuni pożizzjonijiet għolja. U dan kollu juri l-qabba tal-Unjoni Ewropea ħajja. Grazzi ħafna. Naddu issa għall ispjegazzjoni tal-voti fir rigward tal-rapport ta' Veronika Lupe Fontanje, il-Fond Soċjali Ewropew Plus. Nibdew bl-Onorevoli Marjas. L-austerità waslet għal ħafna qatt fl-Ewropa u miljuni ta' persuni li spiċċaw fil-faqar u dan din hija ħaġa li għadha għaddejja. U huma x'inhuma l-miżuri li ser jiżdiedu biex nippruvaw impattu għal eh, l-implikazzjonijiet ta' din is-sitwazzjoni permezz tal-Fond Soċjali Ewropew dan xorta ma jistax jeqret il-ħażen li sar il-finanzjament mill-Fond Soċjali Ewropew Plus irid jiġi użat mir-reġjuni u mill-pajjiżi fin-nofsinhar tal-Ewropa sabiex ikunu jistgħu jappoġġjaw l-edukazzjoni t-taħriġ u b'mod partikolari eh, dawk li ilhom qiegħda kif ukoll il-foqra. Hemm bżonn li niżguraw li jkun hemm azzjoni li tittieħed sabiex jiġi appoġġjat l-istat soċjali dawn il-fondi li jiġu użati bl-aħjar mod possibbli mill-istati membri b'mod partikolari dawk fil-nofsinhar tal-Ewropa li ġew affettwati l-iktar. Grazzi tassew onorevoli Nekov. Grazzi tassew President jiena votajt favur il-Fond Soċjali Ewropew Plus. Dan għaliex għandna ħafna sfidi soċjali biex nindirizzaw il-qatt fost iż-żgħażagħ u l diskrepanza bejn is-sistema edukattiva u s-suq tax-xogħol. Dan għandu jkun il-prijorità tagħna. Inkella l-Unjoni Ewropea se tkun qed tiġi medda eh, minn din it-tip ta' pressjoni. Jiena nemmen illi nistgħu nerbu l-inugwaljanzi u dan għandu jkun prijorità tagħna u l-miżuri suġġeriti ser ikunu miżuri li jipproteġu l tfal Il-faqar tat-tfal jaffettwa kważi nofs it-tfal fil-Bulgarija li m'għandhomx aċċess għal kura tas-saħħa u l-edukazzjoni. Din dan huwa sinjal allarmanti u huwa jaffettwa il-futur ta' zaza tagħna. Grazzi l-Onorevoli kien se jogħġbok. Grazzi tassew President, kollegi. Il-rapport jgħid li l istati membri jistaw jadattaw b'mod flessibbli l flus faktar affajt urġenti, protezzjoni soċjali, edukazzjoni, kura tas saħħa u l-bqija. Iżda jiena nemmen l-importanti ħafna li l-Kummissjoni tara kif u fuq xiex qed jintefqu dawn il-flus. Dan qed ngħidu għaliex pajjiżi bħal Latvja għandhom problemi partikolari, pereżempju fil-Latvja il-minoritajiet li jitkellmu ir-Russu 24% ma jistax ikollhom edukazzjoni bir-Russu. U t tfal tagħna mhux se jkunu jistgħu jistudjaw fil-lingwa tal-sim pajjiżhom minn Diċembru tal-2020 il-qatt fost iż-żgħażagħ tal-11 fil-mija f'Deċembru tal-2018 dan huwa messaġġ ċar illi ż-żgħażagħ tagħna ma jistgħux jieħdu eh, jimxu fuq il-ħajja akademika tagħhom minħabba restrizzjonijiet u eh, restrizzjonijiet lingwistiċi li huma diskriminatorji. Grazzi, Sur Viċi President. L-aħħar darba li ċċekkjajt l-affarijiet ma kienx hemm nuqqas ta' ikel, skarzetta ta' ikel fl-Unjoni Ewropea. fis supermarket tagħna insibu ħafna ikel, imma hemm emerġenza eh, fil-food banks ġifiri dejjem jizdiedu il-nies il eh, li jmorru għall kelb xejn dan huwa ġej mill-ISF. Naħseb mod kif dan kollu waqfu huwa li inwaqfu il-Brexit għal-pajjiżi. Ġifiri, għax dejjem daw in-nies sejbatu l-iktar dawk in-nies li lissa issa diġà qegħdin f'sitwazzjoni eh, mhux tajba u il q se jkomplu jitwalu. U għalek il- hemm bżonn li l-edeja li ma jkunx hemm ftejim ukoll eh, ninsowa. Iva, grazzi ħafna. Is-Sinjura Maletic. Grazzi, eh, Sur President aħna ma nistawx naqblu mal-proposti biex innaqsu l-investiment f'dan il-fond soċjali, ġifiri meta nitken fuq 7 biljun ta' euro, il-proposta tal-Parlament hija bil-kontra biex nżidu sa 106 biljun ta' euro. Dan huwa instrument importanti għal kompetenzi ġodda għal preparazzjoni teknoloġika biex nipreparaw irwieħna għal postijiet ta' xogħol ġodda, speċjalment għaż-żgħażagħ. U anki eh, meta nitkellmu fuq solidarjetà soċjali kif sentejbu l-ħajja ta' persuni marginalizzati, persuni b'disabilità u biex verament inkunu nistgħu neqirdu il-faqar. speċjalment faqar fost it-tfal, għalhekk għandna bżonn iktar fondi, iktar proġetti u kompetenzi ġodda, erf ġdid u solidarjetà soċjali ġdida. Senjura Klun, jiena nilqa din il-proposta tal-Parlament biex dan il-font insaħħuh sal-2027 dan il-Fond Soċjali għandu l-inizjattiva ta' Zazax fih mifoka fuq l-iktar vulnerabli, zvantagġati u anki l-inizjattiva soċjali li tifoka fuq il-qat biex wieħed eh, ikun jista eh, tejjeb il-possibilità li jsib ix-xogħol biex ma jkunx hemm esklużjoni u b'enfasi, b'ikbar enfasi fuq il-tfal u zazax. Għalek, dan il-font se jilħaq dawk l-nies li jridu jizviluppaw il-kompetenzi tagħhom anki fuq eh, mħabba globalizzazzjoni, mħabba il teknoloġiji ġodda, l-automatizzazzjoni u il-lifelong learning tal-li matul il-ħajja eh, dejjem isir, kull ma jmur isir iktar importanti li ISF Plus hemm bżonn li nkomplu verament naraw li ikun b'saħħtu għax qed jgħin ċittadin fil komunitaj tagħhom. Grazzi ħafna. Pozdravljam ovaj priedlo Evropske l Revli Suika jina nilqa din proposta tal-Komissjoni fuq l-ISF Plus għal periodu 2021 sa l-2027 dimma taqsam biss mal-impjiegi u l-inklużjoni soċjali. Il-fond soċjali li jibqa fil-fond tal-kożjoni jinkludi wkoll inizjattivi għaż-żgħażagħ u programmi oħra li se jkomplu eh, se jibqgħu anzi parti mill-politika tal-kożjoni għandna 106 biljun euro naħseb li dal-finanzjament huwa biżżejjed 27% tal-politika tal-koeżjoni u huwa tajjeb li jkun hemm simplifikazzjoni għat qassim ta' fondi u e, titjib ukoll fil-programmi dan huwa pass tajjeb u jiena nappoġġa dal-programm. Issa l-Onorevoli Kaputa l-minuta. Grazzi ta' Sir President, jina votajt favur proposta tal-Kommissjoni Ewropea fuq il-Fond Soċjali Ewropew Plus għal periodu li jmiss sa' 27 biex ikun hemm iktar postijiet ta' xogħol inklużjoni soċjali iżda ħares ukoll sabiex imexxi l qudiem eh, l-aspett ta' dimensjoni soċjali Ewropea. L-appoġġ għaż-żgħażagħ għandu jkun l-an prinċipali ir-rata tal-qatt fost iż-żgħażagħ hija għolja iż speċjalment f'ċertu żoni il-Fond Soċjali Ewropew Plus għandu jimplementa miżuri konkreti sabiex anke natwaw il-garanzija żgħażagħ fejn għandu attenzjoni partikolari lil dawk żgħażagħ li l-aktar qegħdin imbedin mill-post tax-xogħol. Dan il-Fond Soċjali Ewropew għandu jiġu użat sabiex intejbu l-funzjonament tas-suq tax-xogħol u nappoġġaw il-modernizzazzjoni tas-servizzi pubbliċi għall-impjieg u ntejbu wkoll is-servizzi ta' konsulenza ta' orjentament għal dawn iż-żgħażagħ u naraw li diskrepanza soċjali fl-Ewropa qed wasal dejqa dejjem iktar inkwiet rridu naraw illi dan il-Fond Soċjali Ewropew jindirizza affarijiet li jaħdmu kontra il-faqar u jkun hemm iktar inklużjoni soċjali. Caputo. Grazzi issa ngħaddu għal rapport ta' Pascal Arimo, l-Onorevoli Damato fissem li FDD. Grazie, President. Grazie, President f'dan il-vot l-inna dizappuntana dwar il-kong finanzjament meta wieħed ikkalkula d-deficit, dan e, il-vot fir-reġi kien tajjeb allura jina votajt favur. Meta nitkellmu fuq dawn il-programmi għal kooperazzjoni territorjali, dan il-regolament il-ġdid kienem eh, punti differenti. Imma fl-emendi u fin-negozjat irnexxilna namlu l-affarijiet tal-aħjar u dokument konsolidat kif ġi votat fil-reġi, ġifiri eh, kien tajjeb satisfaċenti meta dak li qed tipproponi l-Kummissjoni għal programmi ta' kooperazzjoni għal baħar maritima transnazzjonali ma, ma kienx tajjeb għal reġjuni u laqas kien hemm biżejjed informazzjoni biex ikun hemm tibdil radikali sabiex dawn il-programmi marittimi eh, li tant huma tant importanti l-Italja u pajjiżi oħra jkunu eh, jistgħu jintużaw tajjeb qed nitkellmu fuq l-ammont ta' 11 biljun għal l-erba eh, partijiet u l-investimenti l-innovazzjoni. Bat hemm il 80% bħala eh, l-ammont li tista' safej tista' tiffinanzja l-Unjoni Ewropea. Iġifiri, il-reġjuni u territorji jridu joħorġu differenza, jridu kolom il-likwidità biex jagħmlu dan. Il-komponenti kollha tal interreng jridu jikontribuċu għall-SDGs Ġifiri proġetti minn nies għan nies bżon inkomplu insaħuhom. Ġifiri il-parti numru 5 titu kol tara li tiħuħsib eh, mux il-reġjuni liktar iktar sviluppati u l-inqas sviluppati biex ikunem eh, diskrepanza tkun inqas bejn ir-reġjuni. Grazzi. Onorevole Marias, un minuto per lei. L'onorevole Marias al minuta περιφερειακής ανάπτυξης όπως ξέρουμε στηρίζει τις περιφέρειες και βεβαίως το πρόγραμμα Il-fond e kif nafuh jappoġġa r-reġjuni u l-programm Interreg kien importanti ħafna għall appoġġ ta' rabtiet transkonfinali u l-appoġġ ta' stati membri li għandu bżonn il-fondi. Però xi kultant kien hemm Eh, riżultati negattivi f'xi ekonomiji għax xi stati membri bħal Bulgarija pereżempju fejn it-tassazzjoni hija baxxa ikun hemm konsegwenzi negattivi fuq il-żoni li jmissu mal-frontiera tal-Bulgarija għax twasal social dumping Interreg għalhekk għandha tintuża sabiex tappoġġja dawk l-ekonomiji li huma affettwati mill-kompetizzjoni minn dawn il-pajjiżi ġirien u għandha tgħin pajjiżi bħal Greċja sabiex jappoġġja l-ekonomiji u l-kumpaniji tagħhom għax dawn ikollhom kompetizzjoni inġusta minħabba li huma qrib il-Bulgarija illi eh, involuta fit-tax dumping hemm il-kwistjoni tar-rata tal-vett u t-taxxa ta' tul. Issa, e, l-Onorevoli Maletic, grazzi ħafna sur President il-programmi Interreg huma importanti ħafna sabiex insaħħu solidarietà Ewropea, speċjalment l-ewwel komponent Jiġifieri l kooperazzjoni transkonfinali jiena għalhekk kuntenta ħafna li l parlament aċċetta li jżid il-finanzjament għall kooperazzjoni transkonfinali għaliex Din l-allokazzjoni għal kooperazzjoni transkonfinali hija għola mill-proposta inizjali tal- Kummissjoni terz ta' 11 biljun se jiġu indirizzati għal dan. Għanna nużaw il-finanzjament mod effiċenti jiena ressaq ħafna emendi sabiex nissemplifikaw il-proċedura tal-implementazzjoni fil-futur se jkollna nqas spiż amministrattiv fl-implementazzjoni tal-programm din hija problema li l benefiċjarji tkellmu dwarha u mbagħad l-aħħar komponent l-innovazzjoni hija importanti ħafna għalhekk nispera illi l il finanzjament totali jizdiet 0.3% sabiex nżidu investiment fl-innovazzjoni. Grazzi l-Honorable Swizza, grazzi l-interess f'dan is-suġġett ġej mill-perspettiva ta' Shadow Rapporter. Jiena kont Shadow Rapporter għall kumitat Efet, Afet u nistriq nirringrazzja lill membri tal-Kumitat għall izvilup Reġjonali li ħadmu fuq dan is-suġġett biex bektajna aktar importanza lil dan is-suġġett. Nisperaw illi il-proċedura tkun inqas komplikata u nżidu l-finanzjament. Aħna nafu x'inhi raġuna ir-raġuni bażika tal-Interreg. Dan il-programm għandu lan illi jippermetti l-kooperazzjoni transkonfinali. Dawn huma proġetti żgħar minn ċittadin għal ċittadin jiena nilqa' dan ir-rapport u nispera illi wassal għal iktar flessibilità se jkun hemm eh, użu ta' finanzjament aħjar inqas eh, ostakli u eh, nisperaw il-proġett ikun għal benefiċċju tal- ċittadini ħdax-il biljun euro mhumiex ammont żejr din hija inizjattiva li hemm nilqgħu nilqgħu wkoll il-ħidma tal-Parlament illi żied dan il-fond. Grazzi tassew ngħaddu issa rapport Eh, ta' l-ins u starċek jogħġbok ngħaddi għall onorevoli Nekov. Bil-votazzjoni tagħna tajna messaġġ għall kummissjoni Ewropea u l-Industrija illi fuq l-awtorizzazzjoni u l-użu tal-kimiċi għall protezzjoni tal-pjanti l-affarijiet ma jistgħux jibqgħu kif huma llum. Għandu ikun hemm trasparenza sħiħa fil-proċedura ta' awtorizzazzjoni Ma nix bżonn każ simili għal dak ta' Dwayne Johnson ma rridux il-nies ikollhom il-kanċer biex eh, issir bidla. Għandna bżonn ta' metodi ġodda ta' protezzjoni, ta' kimiċi protezzjoni tal-pjanti u mill kemiċi li jintużaw illum huma riskjużi u huma ta' dannu għas-saħħa, id-diversità bioloġika u anke dawk li jrabbu in naħal hemm bżonn li ninvestu sabiex niġġieldu l-importazzjoni illegali tal-pestiċidi u li nżidu l-kontrolli fil-frontieri bulgari dan ikun tal-benefiċċju għaċ-ċittadini Ewropej. Grazzi l-Onorevoli Forenza, grazzi tassew, President, Jiena pparteċipajt fil-ħidma tal kumitat dwar pestiċidi u kuntenta bil-kontribut li aħna offrejna bħala gwe għad definizzjoni ta' dan u tfassil ta' dan ir rapport u sodisfatta wkoll bil-votazzjoni li kellna llum li se tmexxi l-affarijiet il qudiem eh, lejn iktar trasparenza wara anke il- każijiet eh, inkwetanti tal-glifosat kif issamma r-rapport tal-EFSA issa għandna rapport li huwa iktar eh, fallinjament mal-kampanja Stop Glyphosate u naħseb li llum għamilna pass il qudiem Nfakkar li l-glifosat huwa erbiċida mhux selettiv li għandu l-istess effett fuq il-pjanti kollha anke jekk jintużaw dożi differenti u li mhux faċilment teħles minnu li tinfakkar ukoll xi ħaġa li taffettwa l-Pulja għaliex instabet kwantità għolja ta' glifosat fil-ħamrija anke wara li kien hemm projbizzjoni fuq l-użu ta' dawn it-tip ta' pestiċidi tfadlilna triq twila x'nimxu mal-lum żgur li għamilna passi importanti l qoddim Grazzi l-Onorevoli Evi jekk jogħġbok għall minuta Grazzi tassew, President, jiena wkoll kuntenta bir-riżultati li ksibna fuq il-votazzjoni ta' dan ir rapport da' stant importanti fuq il-proċeduri ta' autorizzazzjoni tal-pestiċidi. Sabiex l-Ewropa fl-aħħar twieġeb it-talbiet ta' ħafna ċittadini Ewropej li ilhom jitolbu il-prodotti li huma tossiċi u perikolużi mhux biss għas-saħħa manka l-ambjent u l-biodiversità dawn għandhom fl-aħħar jispiċċaw eliminati u projbiti kompletament u għandu jkollna wkoll evalwazzjonijiet xjentifiċi pubbliċi u indipendenti u li jkunu fuq kollox trasparenti dan huwa lan din hija triq li għandna nimxu magħha biex niggarantixxu illi skandi bħal Monsanto Papers u mm, biex ikollna kampanja bħal Stop Glyphosate, aħna irridu dejjem nagħtu priorità lis saħħa ta' ċittadini tagħna proteġu dejjem iktar l-ambjent. Grazzi l-Onorevoli Godam. Ce rapport sur la manière dont notre Il-mod ta' kif jiġi autorizzati il-pestiċidi fl-Unjoni Ewropea tfisser li l-EFSA trid tagħmel xogħla biex irridu nuru li s-sistema mhix tajba għandha djufijiet u jista' jkun hemm ukoll korruzzjoni. Wara xogħol li sar fil-Parlament Ewropew, issa għandna dokument li mhux daqshekk tajjeb. Nitkellmu fuq kif se nipproteġu il-ċittadini mill-pestiċidi. Hemm avvanzi li saru per eżempju fuq il-proċess tal-autorizzazzjoni tal-pestiċidi. Aħna votajna favur anki jekk iġifiri rridu nqodu attenti sabiex l-efsa taħdem mod iktar trasparenti. Grazzi ħafna. Grazzi. Is-sur Mogel għal-minuta. Iva, grazzi ħafna, President aħna għadna kemm votajna favur rekomandazzjonijiet biex insaħħu l-effiċjenza eh, ta' kif il-prodotti fitosanitarji riskjużi nużawhom inqas, proċeduri fuqhom mela. Qed insibu li palissa li istitut li kienet jaħdem għal-lefsa danna fuq mill-istampa, mill-medja, ikkupjat il-rapporti ta' Monsanto dwar il-glifosati. Iġifiri, dan huwa skandlu ma jistax ikun li għandek laboratorju li joħroġ il-rapporti skont kif jiddettawlu tiddettalu kumpanija il-direttur tal-lefsa irrit jirrispondi għal dan. Xfejn il-kredibilità li jista' jkollna jien naħseb li jridu nkunu gburrin li aħna li konna kontrolli ta', stoffa. Imma rridu wkoll naraw kif nistgħu nissanzjonaw jew nikkastigaw minnu u mhux qed jagħmel xogħlu sow. Grazzi ħafna. Is-sur post bisilla. Jiena appoġġaj dan ir-rapport sabiex jinsaħħu ir-regoli għall awtorizzazzjoni tal-passiġġieri fl-Ewropa huwa tajjeb illi se jkollna leġislazzjoni ta' kwalità għal 27 stat membru jiena appoġġaj ċertu emendi illi waslu għal regolament aktar riġidu meta mqabbel mal-passat għax suppost kellu jilimita il-pestiċidi, għandu jilimita pestiċidi fuq l-annimali u jina dan. Il-leġizlazzjoni ser tkun aħjar milli kellna sissa jiena kuntent li din proposta ddiet li nsaħħu l awtorizzazzjoni tal-proċedura għal pubbliċità ta' pestiċidi ġodda huwa importanti ħafna dan huwa l-akbar benefiċċju ta' din leġizlazzjoni ġdida issa l-onorevli Xuzza. Grazzi ħafna. It-ħassib dwar il-glifosat u l-użu żejjed tiegħu wassal għall istabiliment tal-Kumitat Pest illi ħadem bisħieħ għal sena sħiħa u dan huwa ir-rapport illi jaqgħad flimkien il-lamin u xelluk ta' din il-kamra u nispera li issa sejrin fid-direzzjoni tajba b'dar rapport tajjeb ħafna illi il-proċedura għandha żewġ stadji wieħed fuq livell ta' Unjoni Ewropea u lieħor fuq livell nazzjonali għall awtorizzazzjoni ta' prodotti ta' protezzjoni għall pjanti. Din hija d direzzjoni tajba għax irridu nikkonsidraw kemm is-saħħa taċ-ċittadini tagħna kif ukoll il-futur u l-mikrofonu jinqata'. L-aħħar kellim l-Honorable Polġa, grazzi Sur President, jiena kont favur dan l-abbozz għax importanti li nkunu responsabbli u sostenibbli f'dil kwistjoni. Pereżempju, mhux biss fl-Ewropa, iżda wkoll postijiet oħra, eżempju fir-Repubblika Ċeka, sustanzi bħal glufosat qed jintużaw iżejjed dawn is-sustanzi jeqirdu kull ma waħdar u naħseb li hemm alternattivi aħjar fuq is-swieq illum għalhekk it-teħid ta' deċiżjonijiet tagħna għandhom jinkludu kemm jista' jkun trasparenza. Nikkonfessa li fil-Kumitat Agri jiena kont imqarraq minn studju li ma kienx eh, tajjeb kien falsifikat u għalhekk irridu E, namlu il-kwistjoni kemm jista' jkun trasparenti għalhekk jien kont favur dar rapport u nispera li dan l-approċċ ambjentali jirbaħ fil-futur. Grazzi. Grazzi ħafna, grazzi lill kollegi kollha għall-kollaborazzjoni tagħhom. Is-seduta hija sospiża sa tlieta. Grazzi.